Okay, colleagues, um, we're going to go into session two. Thank you for bearing with us. Um. Mela kollegi ħana għaddu għattini sessjoni, grazzi tal-li naqra waqt li għamilna sessjoni in kamera, issa ħana għas-sessjoni tnejn. Um, Dr. Carrera and Dr. Ragazzi. Nishtiq nil eh, l-sur Carrera u sur Ragazzi li ħaj prezentawna studju fuq il-programmi eh, nazzjonali għas sorveljanza tal-massa tad data personali fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea u l-kompatibilità tagħhom ma' liġi tal-Unjoni Ewropea. L-istudju diġà tqassam lill-membri kollha. U ngħaddi l-kelma direttament lil Sergio Carrera. Le, għant ħanibda jenek ma jimportax. Le, mela ħajitkellem Francesco Ragazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, grazzi tal-istedina mela dan il-rapport huwa riżultat ta' riċerka preliminarja li saret minn tim ta' riċerkaturi f'Settembru ta' din is-sena. Tuża sorsi sekondarji, ġviri sorsi ta' media, investigattivi, kif ukoll intervisti mal-esperti fuq in-ċiber sikurta u sigurta digitali fl-Europa. Jina ħan foka fuq ħames stati membri, Renju Unit, Franza, eh, il-Germania, eh, l-Izvezja u l-Olanda. L-ewwel ħanatikom perspettiva ġenerali tal-programmi tal-istati membri fuq sorveljanza fuq meda twila ta' żmien un bat nsemmi ħames fatturi li joħorġu minn din eh, l-istudju tagħna. Ġifieri A u B hawnhekk fuq il-sajt tagħna. bat Sergio Carrera jitkellem fuq il-modalitajiet legali tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-rakkomandazzjoni mm, ta' politika. U dawk huma it-taqsimiet ċe u de. Għalek aħna fil-rapport namlu distinzjoni ta' zewċ tipi ta' kisba ta' informazzjoni ta' massa ta' data personali. L-ewwel net il-tapping tal-cable din tpoġġi l-interċetturi fuq etniskem fuq il-ħabs tal-internet. Fil-Renju Unit il-GAA CHQ għamlu ċertu interċetturi fuq il-cables li morru mill-Renju Unit lejn l-Europa tal-Punent u anka l-Stati Uniti iżda il- U fil-fatt, il-servizzi ta' sigurtà ta' Franza għamlu interċetturi digitali simili fuq il-cables ta' taħt l-ilma, per eżempju għal dawk li morru lejn Ġibuti. il- il-DCIX eh, bazata fi Frankfurt u kollam għamlu xaġa simili u l-Aġenzija Fra tal-Svezja għamlu l-istess ħaġa għal dawk il-kejbus li morru lejn il-pajzi Baltiċi u Russja. Issa t-tini tip ta' prattika bħal program PRISM tal-NSA hija il-kisba tal-informazzjoni personali tal-konsumaturi permezz li iġalu il-kumpaniji privati li jiġbru ħafna data għal raġunijiet kummerċali Iġveri kumpaniji bħal Google, Facebook, Apple, Skype, iġalu għom jgħatu din it-tip ta' data. U issa saħna nafu li numru ta' servizzi Ewropej u kol suppost kisbu ammonti ta' data fuq il-ċittadini tagħhom stess permess ta' dan l-istess kanal. Punt addizzjonali, mhux l-aġenziji kollha huma indaqs Hemm diskrepanzi kbar tal-mezzi u tal-budget li huma disponibbli għal eh, l-Aġenziji tal-Istati Uniti meta qabla ma dawk tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, jekk aħna nħarsu lejn il-budget, għawek nistaw narawa immedjatament li l-NSA għandhom vantaġġ enormi meta mqabbel ma l-Aġenziji Ewropej. Għandhom ta' aktar minn 7 biljun euro fis-sena. Tieni punt li fiħdan eh, l-Ewropa bat il-GCHQ għandha uh, E, prominenza għanda budget ta' 1.2 biljun euro ġifri id-doppju e, tal-Aġenzija tal l-oħra DGSC e. u l-istess imur għal numru ta' impiegati li qegħdin jaħdmu għal dawn l-aġenziji mod dirett. Ovvjament mawx e, numri uffiċjali imma kalkulat li madwar 37,000 impiegati jaħdmu għal NSA ġifri direttament mhux sottokontratturi fil-waqt li huma madwar 5600 għal GCSQ fil-waqt li 4600 eh, għal DC. Mela huwa importanti li l-skala ta' sorveljanza li inkisbet li li, li kxifna ma kienem qatt xej bħala mhux għax ġifieri hija xi ħaġa stramba li tiġi imma l-ammont, l-iskala, kif ukoll it-tipi ta' data differenti li tinġabar. U jekk tridu fil-mistoqsijiet nistambat nidħol eh, fil-distinzjoni ta' data u metadata. Ġbir fil-revelazzjonijiet reċenti l-ammont li jinġabar mill gchq huwa ta' madwar 21 petabyte kuljum. Dan jirrappreżenta l-użu ta' kuljum ta' 2.1 miljun utent tal-internet li jużaw l-internet ħafna. Iġri jek tara li l-użu għata madwar 10 gigabytes kuljum, il-numru ta' persuni eh, li qed jiġu sorveljati kuljum huwa għoli ħafna. Issa, it-tieni kwistjoni ewlenija li aħna ma tantx nafu dwarha, u dan huwa punt tekniku u legali ewlenin, huwa il-mod ta' kif daw din il-data li tinġabar tintuża tiġi proċessata u titqassam. U din tagħmel distinzjoni bejn dak li aħna nistgħu nikkonsidraw bħala forum ta' sorveljanza leġittimi u dawk mhux leġittimi. Jew li għall-inqas jistgħu waslu għal nies li jistaqsu l-mistoqsijiet. Ġifieri distinzjoni bejn dawn it-tnejn mhix ċara għaliex aħna ma nistgħux niddeterminaw jekk dak li qed jiġri fil-fatt hix sorveljanza immirata li ovvjament hija neċessarja biex wieħed jiġġielet it-terrorizmu jew inkella jiġġieled eh, reati oħra u sorveljanza fuq mezza skala kbira, ġifiri li hija data mining tmur li l-in mill-prinċipji tal-ħarsin ta' data, ġifiri hemm kategoriji kbar ta' persuni li jiġu konsidrati bħala suspettati u jitpoġġew fuq watchlist sa' bażi ta' dawn il-keywords. Kif tiġri din u kif tiġri għal dawk li huma n-nies li jqablu dawn il-keywords? Bażikament aħna qegħdin nerġgħu nqajmu l-proġett tal-Istati Uniti ta' Total Information Awareness li eh, ġi rifjutat mill-Kongress tal-Istati Uniti fl-2003 u It-tielet punt. Kumment importanti mill-istudju preliminarju tagħna huwa li l-kwistjoni ta' sorveljanza fuq skala kbira ma tistax tiġi ehm, spiegata bħala kwistjoni sempliċement tal-Stati Uniti kontra l-Unjoni Ewropea. Hemm programmi kbar li hemm ta' kooperazzjoni bejn l-Aġenziji ta' Sigurtà u tal-Intelligence tal-Unjoni Ewropea u tal-Stati Uniti. Hemm ċertu guilds tal-professjonisti biex se seħulhom hekk li qegħdin joperaw. U aħna għandna networks bħal ħames eyes jew l-Alliance Base, ċviri informazzjoni ta' kif jistaw jaħdmu dawn. Jena naħseb li hemm rabta eh, mill-viċin bejn il-GCHQ u l-NSA u din ġiet mikxufa eh, fil-mezzi ta' xandir u din turina ħafna. Għalek il punt l-nina u għek u ma mux biss ta' diskussjoni diplomatiċi bejn l-Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea fuq sovranità imma kif dan in netwerk ta' servizzi ta' intelligence transnazzjonali kif għandu u jista' jiġi immonitorat u jkun hemm sorveljanza li mbagħad jistgħu joperaw ukoll fuq livell eh, nazzjonali. Ir-raba punt, dak li ħana nafu fuq il-programmi ta' sorveljanza bħal ta' PRISM hija li dawn mhumiex kwistjonijiet biss ta' eh, aġenziji ta' sigurtà tal-Istat, iżda dawn jinvolvu wkoll kumpaniji privati permezz ta' forum differenti ta' sħobijiet li huma lesti jew li huma li jom. U din hija tip ta' sorveljanza ibrida fejn l-interessi kummerċjali u dawk ta' sovranità huma marbuta bejniethom. Ġifieri din mhix sempliċement kif taħdem is-sorveljanza permezz ta' lodo ta' kuljum ta' ċittadini eh, tal-Unjoni Ewropea jużaw il-Gmail, il-Facebook, l-Skype. Iżda fil-waqt li l-ħidma ta' servizzi ta' intelligence ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-Parlament Ewropew, kwistjonijiet ta' ħarsin ta' data u libertajiet individwali dawn iva jaqgħu taħt il-mandat tal-Parlament. Issa il-ħames punt biex nagħti taqsira joħroġ biċ-ċar li il-mistoqsijiet importanti jinsabu għal dik li hija l-prinċipju tal-ħajja demokratika u l-ekonomija ta' suq ħieles L-ewwel net nafu li ħafna informazzjoni qed tinġabar ma ma nafu xejn għalfejn tinġabar kif qed tiġi proċessata u ma min tinqasam. Aħna manna l-ebda assigurazzjoni li dan il-tip ta' data mining mhux qed isir. l aġenzija ta' Intelligence ħafna drabu għali li dawn il-programmi huma ġustifikati biex wieħed jiġġieled it-terrorizmu biex insibu dak il-1% li huwa perikolus jiġġustifika li wieħed jispija fuq id-99% l-oħra L-inqas dak huwa l-argument tas-soltu, ma sissa riżultati kienu verament fjakki. U anka direttur tal-NSA kienu jammetti li s senata tal-Stati Uniti li biss wieħed jew żewġ eh, komplotti bew ġew imwaqfa permezz tas-sorveljanza qabel qalu li kien hemm 54 ma fil-fatt jidher li kien hemm biss wieħed jew tnej. Għalhekk issa nisimgħu li din mhix biss fuq il-ġlida kontra terrorizmu iżda hemm ukoll spijar diplomatiku jew ta' kontraterrorizmu. Għalhekk il-proporzjonalità ta' dan il-ġbir ta' data e, din hija kwistjoni ewlenija għek. it il-problema hija li dawn il-programmi jiddistabalizzaw il-prinċipju fondamentali ta' eh, fiduċa li huwa importanti għas-swieq, etc. Il-fiduċa huwa element kruċjali fil-ħajja demokratika u huwa taħt id-dida kulħadd tiġi konsidrat bħala persuna suspettata il-fiduċa li kull attur ekonomiku jiserra fuq l-istess ammont ta' formazzjoni huwa wkoll element ewlieni ta' sistema ekonomika. U fiduċa bejn konsumaturi u negozju u koll huwa importanti għat kabbir ekonomiku. Ġifiri, għawek jista' jkun qed namlu ħsara l-dawn affarijiet. Il-Kumitat Church wera fl-1975 wera fl-Istati Uniti li ikbar ma tkun it-teddida ikbar għandu jkun hemm sorveljanza. U l-analiżi tal-programmi ta' sorveljanza tal-Ewropa ma nistgħux innaqsuh sempliċiment tal-bilanċ bejn il-ħarsin tad data meta qabel ma' sigurtà nazzjonali. Issa fuq jew kwistjoni teknika li għandha tiġi solvuta mill-esperti, imma għandna naraw ukoll il-libertajiet u natura ta' dawn ir-reġim. Issa ħanaddi il-kelma lil Sergio Carrera li ħaj jidħol aktar fuq il-problemi u l-aspetti legali mm, dan huwa minn seps. Grazzi u l-odwa tajba lil kulħadd, grazzi għall-istedina U għapjaċir li konna l-possibilta li nintroduċu u nispiegalkom is-sejbit tal-investigazzjoni, modalitajiet legali tal-azzjoni. Kien hemm ċertu ġustifikazzjonijiet li ngħataw minn eh, gvernijiet tal-Stati membri meta qalu li din hija kwistjoni ta' sigurtà nazzjonali. U għawek l-Unjoni Ewropea m'għandix tindaħal. U għal kas issa L-istudju fil-fat jizamina din id-dilemma. Nistaw naraw rwol aktar b'saħħtu għall-Unjoni Ewropea u hekk u għal-każ li s-sigurtà nazzjonali tibqa' taħt il-mandat tal-gvernijiet u l komunitajt tal intelligence. Hemm tliet modi ta' kif jista' jkun hemm azzjoni legali għal dik hija liġi tal-Unjoni Ewropea u dawn huwa l-proposti tagħna l-ewwel net li nerġgħu nikkonsidraw il-kunċett ta' sigurtà nazzjonali minn eh, stat ta' dritt, minn perspettiva ta' stat ta' dritt demokratiku, niġi lura għal ideat li ġew preżentati mill-kollega. Għawa qed nitkellem fuq il-prinċipji tal-stat eh, ta' dritt demokratiku, ġifier dan jista' jkun punt ta' tluq meta nkunu qegħdin nifmu x'inhi s-sigurtà nazzjonali. Wieħed mill-messaġġi ewlenin tal-istudju huwa li l-programmi tal-Stati membri ta' sorveljanza mhumiex kompatibbli mal-prinċipji tal-Stat ta' dritt demokratiku. E, L-artiklu 2, per eżempju, l-sisin tal-Unjoni Ewropea Is-sigurtà nazzjonali ma tistax ġi konsidrata biss mill-aspett ta' servizzi ta' intelligence għal aħna ma naħsbux li huma għandhom is-sieda ta' ħadin, il-sigurtà nazzjonali toħodna lura għat tradizzjonijiet kostituzzjonali li jinsabu wara id-demokraziji liberali li huma parti mill-Unjoni Ewropea. U f'dawk il-kostituzzjonijiet il-prinċipju tal-firda ta' setat hija xi ħaġa prinċipali. Irrid ikun hemm xi ħadd li jikkontrolla, irrid ikun hemm sorveljanza irrid ikun hemm kontabilità demokratika fuq dak li qed isir u mhux qed isir. Dan huwa ċentrali biex nassiguraw ma jkunx hemm abbuż. Fl-istudju ħarsu lejn il-frontieri li jeżistu fl-Unjoni Ewropea u s-sistema legali tal-Unjoni Ewropea li jaqsmu dak li huwa azzjoni leġittima jew dik illeġittima ġifiri minnaħa tal-servizzi eh, tal-intelligence u il-leġislatura. U għawek il-Orti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem kienet attiva ħafna biex tagħti eh, tpoġġi dawl fuq x'inhuma dawn il standards Prezentat eh, rapport sempliċi kemm jista' jkun fuq il-ġurisprudenza u spjegat il-kriterji li jiddeterminaw x'inhu aċċettabbli x'mhuwiex aċċettabbli xinu skont il-liġi, xinu neċessarju fis soċjetà demokratika, hemm set ta' standards li applikaw fil kwalunkwe eżekuttiv l-Unjoni Ewropea u kwalunkwe attività ta' servizzi ta' intelligence. U l-Orti ta' Strasburgu kienet ċara fuq dan, kemm għal dak li huwa l-artiklu 8 tal-Konvenzjoni eh, Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali, kif ukoll l-artiklu 5, ġifiri il rendizzjonijiet straordinarji jemma ninsewx l-attivitajiet ta' servizzi tal-intelligence anka f'dak il-kuntest. Il-Karta tal-Unjoni Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali artiklu 51 id dini hija xi ħaġa li tissemma wis eh, bħala ġustifikazzjoni biex ma jsir xejn. Jew inkella l karta eh, ta' qabis taħt illi eh, tapplika biss għal liġi Ewropea u din ma taqax taħt il-liġi Ewropea, ma din irridu nikkonsidrawha aktar. L-istudju jikkonsidraw kol sentenzi tal-Orti tal-Lussemburgu fejn orti tajt iva il-karta tapplika biss għall-ambitu tal-liġi Ewropea iżda il-karta u l-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem huwa parti mit tradizzjonijiet kostituzzjonali li mħalfin fuq livell nazzjonali fl-istati membri diġà qegħdin jużaw il-karta tal-Unjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem barra mill-ambitu tal-liġi tal-Unjoni Ewropea biex jinterpretawa eh, u jispjegaw l-attivitajiet tal-gvern. Aħna kena id-diskors ta' Vivian Redding fil-ġunju ta' din is-sena għawek u kien hemm mistoqsija minn xi membri ta' din il-Kamra dwar kwistjoni ta' kompetenza legali li l-Unjoni manda l-ebda kompetenza legali fuq l-intelligence. U jiena naħseb il-Kummissarju ta' tweġiba tajba ħafna. Iva, ovvjament, l-intelligence fil-prinċipju jibqa' kompetenza esklusiva Issa id-drittijiet fondamentali kif jinsabu fil-Karta tal-Unjoni Ewropea rridu jiġu rispettati. Issa, fuq l-sigurtà ta' min qed nitkellmu fuq hawnhekk. Kollega tiegħi semma il-fiduċja, ma mhux biss il-fiduċja tinsab taħt tad-dida. Wieħed mill-prinċipji kostituttivi tal-Unjoni Ewropea fit-trattati jgħid li il-kanali eżistenti ta' kooperazzjoni legali ġew maqbuża. Il-ftejim ta' għajnuna reċiproka, għajnuna legali reċiproka mill-2003 u ħna l-kon nafu kif dawn il-prassi indiretti bażikament imminaw l-impenji legali li diġa impenjajna ruħna li jom din il-Kamra u l-Unjoni Ewropea u għacċar li għanda kompetenza fuq ħarsin ta' data u privatezza u li naqbżu jew nelbu il-kanali legali eżistenti ovvjament jaffettwaw il-politika kollha kemmi barranija ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea u forsi dan huwa messaġġ ewlieni minn dan l-istudju ġifieri li s-sigurtà interna tal-Unjoni kollha l-Unjoni Ewropea kollha kemmi u l-iskala u in-natura li ma tiddiskriminax ta' sorveljanza tal-massa tedde is-sigurtà tal-Unjoni. Il-valuri tas-sigurtà li jinsemmu kemm il-darba, dawn mhumiex biss valuri huma prinċipji legali u jridu jiġu irrispettati. Fis-sistema legali tal-Unjoni Ewropea huwa l-individwu li huwa il-proprjetarju tad-data. U din forsi tagħmel distinzjoni bejn is-sistema legali tal-Unjoni Ewropea minn dik tal-Istati Uniti, imma dan huwa wieħed mill-prinċipju ewlenin tagħna u għanet ngħidu li iva minn dak li ġbarna mill-informazzjoni u l-profi li ġbarna, l-istati membri qabżu anka dan il-prinċipju b'mod sfaċċat. Kwistjonijiet ta' diskriminazzjoni mill-eżaminazzjoni legali aħna għamilna, tom tistaw taraw li f'ċertu stati membri hemm distinzjoni legali bejn interċezzjonijiet interni u esterni ta' komunikazzjonijiet. Sorvenjenza tal-massa tagħmel din id-distinzjoni taħt il-garanziji legali Eh, li applikaw madomx eh, tajbin. Aħna ma nistawx namlu ehm, distinzjoni tanċara bejn intern u estern. Aħna rajna li l-interċezzjoni ta' komunikazzjonijiet esterni eh, ma l-Stati Uniti, l-Renju Unit kellhom aċċess għal informazzjoni ta' data ġifiri ta' ċittadini. Ġifiri, kif nistgħu nigarantixxu li s-sistema bazata fuq il-mandati li tapplika għal dawn it-tip ta' komunikazzjoni sigriti għada hemm. Meta qed nibdew nitħawdu bejn dak li huwa intern u dak li huwa estern u kif nistgħu nassiguraw li l-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni li hija applikabbli għal kwalunkwe ċittadin Ewropew tapplika hekk ukoll. Fil-qosor ħafna, Is-sorveljanza din rajna diġa forsi hemm bżonn ta' aktar riċerka, imma l-entitajiet u l-awtoritajiet ta' sorveljanza fl-Unjoni Ewropea li qed jiġu eh, kontrollati eh, jtiffaċċaw ħafna ġufijiet li jxekklu l-abilità tagħhom li jipprovdu sorveljanza tajba u skrutinju tajjeb ta' dak li qed jiġri mhux biss kwistjoni ta' indipendenza, iżda forsi fuq ir-riżorsi tal-istaff. Dawn huma importanti u forsi għandna nikkonsidrawhom fid-dettall. Is-snajd li jmiss hija fuq l-Aġenziji tal-Affarijiet Interni tal-Unjoni Ewropea. Hemm spillover effect hawnhekk fl-attivitajiet tas-sigurtà tal-Aġenzija tas-Sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Aħna għanna entità fuq livell ta' Unjoni Ewropea li titratta mod partikolari l-intelligence, insen, mem ebda eh, bażi legali forsi għanna neżaminaw mod kritiku wkoll li mhu l-bażijiet legali ta' Insen u jekk fil-fatt hemmx kapaċità li l-Unjoni Ewropea taħdem fuq l-intelligence għal fejn qed neħdu qata li qed ikollna iżjed Unjoni f'dan il-qasam. L-Europol mem ebda mandat fil-mandat mem ebda mandat fil-qafas tal-Europol. Huwa essenzjali nassiguraw li l-informazzjoni li l-Europol qed tagħmel ġestjoni tagħha hija legali u ġejja minn sorsi li wieħed jafda fuqhom. Mem ebda mod kif niċċekkjaw dawn u din hija problema partikolarment għal dawk li huma l-pajjiżi terzi. X'tib ta' informazzjoni qed tipproċessa l ewropol Għawek għaw nuqqas ta' supervizjoni li rridu nindirizzawa. U xin il-polizija u xin l-intelligence? Nistaw namlu identifikazzjoni u distinzjoni ċara bejnietom, bejn xini għal xinu għal polizija u l-intelligence? Jekk inħarsu dan mill-perspettiva tal-professjonisti li qegħdin jaħdmu fuq din il-kwistjoni, eh, din tidir li eterogenja bejn l-istati membri u l-punti ta' interċazzjoni jidru li mhumiex ċari xejn. Isek naddu għal rakkomandazzjonijiet ta' politika, il-studju jissuġġerixxi approċċ ta' red line. Għan bżon li nifissaw x'inhuma dawn il-linji homor ta' l-Unjoni Ewropea x'għandha tagħmel u x'mandix tagħmel. Ta L-ewwel rakkomandazzjoni hija kodiċi professjonali u linji gwida għal ġestjoni transnazzjonali tad-data. Karta professjonali. Madux leġittimu li najdu li l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza legali u mandat tagħmel xejn fuq dan jiddispjaċini imma din assolutament mhix aċċettabbli għandu jkun hemm kodiċi li jfissa x'inhuma il-livelli fis-sistema legali tal-Ewropea mhux biss l-standards tal-Orti tal-Ewropea tal-Drittijiet tal-Bniedem ma kriterji oħra li għamlu differenzazzjoni bejn dak li huwa leġittimu u dak li mhuwiex il-European Privacy Cloud, l-idea ta' Privacy Cloud ila hemm u l-idea ta' waħda Ewropea hija xi ħaġa li tiġi tiżviluppata u tiżviluppa l-kapaċitajiet tagħha għal dik li hija cloud computing. Din mhix soluzzjoni forsi li tinkludi kollox, imma tista' tagħti aktar garanziji u protezzjonijiet li bħalissa ma jeżistux. Nridu nifirħu eh, il-ħidma tal-Parlament Ewropew fuq eh, l-abbozza regolament fuq il-ħarsin tad-data jina naħseb li rridu niċċelebraw il-kisbiet. Huwa kruċjali li l-Parlament Ewropew jikkonsidra dispożizzjonijiet bħala artiklu 3 u 40 u 9 u 70 bħala linja homor fin-negozjati mal-Kunsill. Dawn mhumiex ma jistax jinnegozjaw fuqhom u infrastruttura ta' politika tal-Unjoni Ewropea, ġviri model komuni tal-iskambju l-sim tal-intelligence għandu jiġi stabilit. Aħna diġa snin ilu konna stabilixejna jew proponejna sistema ta' eh, karta ħamra jew safra fejn il-prinċipji komuni tal-standards ma jistawx jiġu aċċettati u rritu kunem eh, avviz. Per eżempju, yellow card, un bat jekk eh, dan jirġaj sir, ikunem red card kumitat fil-Parlament Ewropew jista' jiġi mwaqqaf immexxi mill-Koordinatur ta' Kontraterrorizmu biex eh, jara il-mod ta' kif il-prinċipji fil-qasam tal-ħarsin tad dejta jistgħu jiġu applikati anke għal dawn l-attivitajiet u nimxu l qudiem fit-taħdidiet mal-Istati Uniti fuq pereżempju eh, l-ista ta' drittijiet digitali l-Aġenzija tal-Affarijiet Interni tal-Unjoni Ewropea għawek nifmu li hemm punti ta', e, ta intersezzjoni mal l-autoritajiet ta' sigurtà nazzjonali. U l-informazzjoni tbiddel l-istruttura li xuwa propju f'dawk il-punti ta' intersezzjoni fejn hemm bżonn ta' aktar responsabilità u hemm bżonn ta' aktar kontrolli ta' kwalità tal-informazzjoni li qed tintuża Din ikolli hija ħaġa importanti immens. Issa ħarsin fuq livell ta' Unjoni Ewropea għal whistleblowers. Dawn intib ta' nies iridu jiġu mħarsa partikolarment garanziji ta' immunità u għażil. U aħna nilqgħu ukoll ir-riżoluzzjoni li ġiet adottata f'Ottubru mill-Parlament Ewropew li talbet lill kummissjoni biex eh, tissospendi il-ftehim ta' TFTP. Aħna naħsbu li l-Unjoni Ewropea għandha tuża is-setat kollha dwar il anka il-ftejmiet eżistenti dawn irridu nerġgħu nikkonsidrawhom u kwistjonijiet ta' drittijiet u ta' privatezza irridu jsiru priorità. Biex naraq il-prezentazzjoni tiegħi, ovvjament dan hija riċerka preliminarja lissa. Aħna nittamaw li ħanamlu aktar riċerka f'dan il-qasam, irridu nkunu nafu aktar. Sfortunatament is-sorsi li kellna aħna nenfasizzaw is-sorsi li jużajna, iżda hemm bżonn ta' aktar riċerka. Irridu nkunu nafu x'qed jiġri l-attivitajiet, it-tip ta' kontrolli jekk qed isiru, li qed isiru mill-istati membri. U għawek riċerka u xenza soċjali tista' tgħin fid-dibattiti politiċi. Grazzi ħafna Sergio. Iva din hija riċerka preliminari U fil-ftit ħin li kellna biex nagħmlu din l-investigazzjoni dan huwa t-tieni studju kbir li kellna e, skeda verament stretta, iżda jekk il-kollegi jibdew jaqraw jibdew jaqra dan u jaraw ir-rakkomandazzjonijiet dawn huma rakkomandazzjonijiet jekk ma jimpurtax ngħidha e, naqra politiċi ġejjin minn think tank akademiku ma huma utli ħafna lina. rridu nagħmlu rakkomandazzjonijiet f'rapport f'perjodu verament qasir. Għalek ħaġa tajba qed ġalna naħsbu ftit. U dawn huma rakkomandazzjoni sostanzjali. Ma kenniex ħin biex naqrawhom, imma ngħaddu mill-ewwel il-kelma l Shadow Rapporters ikollna diskussjoni għandna sal-kwarta sabiex eh, niddiskutu għandna ħafna ħin. Nibdew il-proċedura l-ewwel għandna Shadow Rapporter wieħed wieħed biss fadal. Nibdew minn Jan. Grazzi Claude. Grazzi ħafna lill-mistudentana ta' dan l-istudju u tal-li użajna dan il-ħin flimkien mar rappresentanti tal-GCHQ, flimkien mal-Parlament tal-Renju Unit, naħseb hija tajba li nitkellmu nafu eh, kif ħanħadmu l-servizzi tal-intelligence fl-Unjoni Ewropea u eh, titkomplew eh, fiftiddew minn wara dak li ġara l-ġimgħa l-oħra. Hemm ħafna prinċipji legali li għalhekk hawnhekk tiġi l-mistoqsija tiegħi. Intom tkellimtu fuq rakkomandazzjonijiet lill parlament Ewropew u aħna x'nistgħu nagħmlu fis-sitwazzjoni bħalissa. Jiena napprezza dan. Verament, għanna bżon inħarsu li aktar minn viċin u hemm bżon ta' aktar dibattitu hawnhekk biex naraw kif eh, se naħdmu b'dawn ir-rakkomandazzjonijiet tagħkom. Lura l-mistoqsija tiegħi is-sitwazzjoni li għandna bħalissa. Jiġifieri li hemm ksur il-ħin kollu ta' drittijiet ta' ċittadini jew għal inqasem possibilità għolja li hemm ksur ta' dritti tal-ċittadini. <coughs> Lura, nixtieq insaqsi xinu ma l-possibilitajiet għalina bħala Parlament Ewropew u anka għal leġislatur eh, biex iżaw l-irwol tagħhom biex iwaqfu dan il-ksur ta' drittijiet. Fil-studju tiegħek tkellimt ukoll fuq il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea x'jista' jsir minnaħa tal-polizija u il-kooperazzjoni, il-regoli tal-kooperazzjoni tal-intelligence. Din il-kwistjoni hija marbuta wkoll mad-direttiva tal-protezzjoni tad-data. Hemm numru ta' punti li forsi taħsbu li hemm li għandu jkun hemm xi fil-qasam tar-regolamenti. Ukoll hemm kif qed taħdem b'mod interistituzzjonali. Din hija kwistjoni politika, nixtieq inkun naf eżattament kif taraw l-irwol tagħna fuq il-kompetenzi tal-istati membri u forsi aħna maħniex biżjed kompetenti. Jew anka kif għandna direttur tal-Insen hawnhekk preżenti. Kif taraw il-fatt li bil-kooperazzjoni fl-Insen kif qed inti? forsi nistaw innaqsu l-ambitu ta' l-esklusività tal-kompetenza għal sigurtà nazzjonali. Għandi ħafna mistoqsijiet li nixti li kolli aktar informazzjoni għalix eh, jider li għanna ħin bizzejed biex nilaberaw fuq dawn il-punti. Grazzi, peress li għanna aktar ħin jiena ħanħu l-kontribuzzjonijiet kollha ħanħdu mistoqsija u tweġiba għal kull darba. Tista' twieġeb iż mistoqsijiet. Tistaw titkellmu b'mod ċar. M'intomx m'tix kapta l-insen, tista' titkellem kif trid liberu. Grazzi Iva, jien ħan nitkellem mod ħieles bħala riċerkatur jitisur karera. sur Karrera. Ringrazzak tal-mistoqsijiet tiegħek. L-istudju jipproponi azzjoni fuq livelli differenti. Sfortunatament m'hemmx eh, soluzzjoni waħda sempliċi. Rridu nħarsu lejn approċċi u perspettivi differenti. U għal-darba qed nerġa' mmorru lura għall-fiduċja u l-kooperazzjoni, jiġifieri l-fatt li ma nistgħux iktar nafdaw il-prinċipji u li illi nsubhom fil-liġi għandhom jiġu rispettati. Mhux biss fl-Unjoni Ewropea, ma anka speċjalment fin-negozjati mal-Istati Uniti l-proċessar tal-informazzjoni jidħol f'ħafna oqsma differenti tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u anka l-ftejim nazzjonali mal-PNR u anka fuq il-kwistjoni ta' smart borders. Ġifir nużaw il-biometrika li eh, jista' jkunu f'periklu. Anka um, ħafna aspetti mal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea li jridu jiġu konsidrati, speċjalment mal-Europol f'dawn l-osma kollha. Hemm implikazzjonijiet differenti ta' dossiers differenti fil-Parlament. L-istudju rrakkomanda illi il-Parlament juża il-possibilitajiet kollha biex insibu eh, il-fiduċja għaliex eh, għaliex aħna fil ferità ma rridux nafdaw il-fatt li dawn il-prinċipju ħajġu rispettati. L-standards, rekomendazzjoni ċara, nista naraw anka fil studio Irridu naraw li ma standards huma l-aktar importanti. Il-ċarezza, u anka il-liġi. Il-liġi għandha tkun ċara fuq eh, l-offizi li saw jisiru, kif qal Francesco b'mod ċar ħafna x'inhu raġuni ta' din is-sorveljanza, l-ambitu tal-azzjoni, u anka il-fatt li jkun hemm biżejjed studju u rimedju l-iktar importanti, speċjalment meta taħarsu fuq il-kwalità tal-liġi dan huwa kriterju ewlieni meta nħarsu lejn il-leġitimità ta' sorveljanza mill-Aġenziji tas-Sigurtà. F'del sud nistgħu naraw ukoll illi sorveljanza Ewropea għadha hemmhekk. Il-Orti tal-Dittijiet tal-Bniedem fl-Unjoni Ewropea <coughs> għallu Kullu jidħol fil-interess nazzjonali u sovranità u għalhekk eh, l-aġenzijiet tal-intelligence għandhom ikollu xi tip ta' eh, limiti, iżda ovvjament din il-flessibilità jista' wasal dan kollu għalhekk tajjeb li jkun hemm kontroll supervizorju anke minn mill-rati. Mbagħad l-iktar ħaġa importanti sorveljanza ta' ċittadini. Aħna edna illi din mhijiex kwistjoni li nbilanċjaw il-privatezza u s-sigurta hija kwistjoni ta' demokrazija u f'demokrazija ċittadini huma protetti minn din il-sorveljanza diskriminatorja u l-orti diġa qalet fil-ġurisprudenza tagħha illi din hija tollerata biss meta ikun verament eh, meħtieġ biex jisir eh, protezzjoni għal ċittadini oħra. Għalhekk eh, dan kollu għandu jkun parti minn kodigu illi jista' jiġi adottat fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Dan jista' anke jiġi użat u nipromovuħ fuq livell tal-Unjoni. Rigward sorveljanza tal-autoritajiet tal-intelligence nazzjonali, għanna eh, l-idea fejn għanna dawn il-Parlament Nazzjonali f'dan il-network? Specialment f'dan il-qasam. Hemm diskrezzjoni id-dikjerazzjoni eh, ta' Brussel, x'kienet x'kienu riżultati minn din id-dikjerazzjoni u x'kien l-użu proattiv fuq l-arfin u l-esperti mill-nies li ġejjin mill-parlamenti nazzjonali fuq dawn l-oqsma kollha ġbekk anka jaqsmu magħna l-idejat tagħhom biex ikollna sorveljanza aħjar u dan forsi jkun eh, mod ta' kif naħolqu dan il kodgu biex jiġi ikkomunikat u fl-aħħar mill ħar implementat. Saffu eh, l-Aġenziji eh, Ewropej tal-Intelligence. Hemm soluzzjoni li l awtorità bħala NSA fl-Unjoni Ewropea naħseb forsi jien biex insolvu dawn id-dilemmi kollha li għandna qudiemna. Iżda skont istudju nistgħu ngħidu illi l-Unjoni Ewropea m'għandix tagħmel din l-intelligence u forsi l-intelligence m'għadix relevanti għall-Unjoni Ewropea. Nistgħu naraw ukoll kemm hemm riżultati konsegwenzi negattivi għal dak li qed jiġri fuq l-Unjoni Ewropea. Dan huwa forsi argument li nista' jkollna azzjoni aktar maquda. Tajjeb, mela, issa nadżu għal-kellima li miss Carmen. Grazzi, President. Kont ċar u anka miftuħ fil-mod ta' kif ippreżentajt din il-preżentazzjoni. Nirringrazzjak ħafna ta' dan. Għaliex eh, Vivian Redding? Ma tmux kontra il-ftejm il eh, ta' assistenza legali. Għaliex mhux qed jaħdmu aħna l-Parlament tlabna għal dan il-ftejm eh, ta' tibi biex jiġi sospis. Issa sta għal kummissjoni biex eh, tibda taħdem. Ġifieri jekk qed ninvolvu tibdila fit-trattat ma nafx jekk se jiġi dan sal-aħħar tal-mandat. Hemm xi ħaġa speċifika li irrid jiġri. Forsi dinni dan din jista' jkun l-ewwel pass li tneħidem dan il-punt biex naraw anka id-differenzi li hemm minħabba l-opinjonijiet, l-perspettivi differenti kif għassir separazzjoni tas setat Anka l-mod ta' kif jikomunika il-parlament. Għaliex hawnhekk qegħdin f'suġġett illi huwa importanti ħafna. Ant min eh, min min usit id-data u naħseb id-data hija tal-individwu la darba l-individu ta' il-data personali tiegħu għallura din t għan ċaħat tiħor. Iżda rridu naraw ukoll ġurisprudenza teżisti biex eh, t-poġi dan l-argument. Naħseb wieħed mill-punti li qajjim tinti wkoll kien il-konfużjoni illi teżisti għal mod ta' kif l-autoritajiet pubbliċi jaħdmu mal-kumpanji privati. Fil-fatt l-iskrutinju ġudizzjarju rrit isir u dan huwa importanti ħafna madna kemm approvajna direttiva fuq l-ħarżin ta' data li jagħti ħafna flessibilità lill-istati membri ma jitlobx eh, eh, studju legali bla bda mod Eja, nittamaw illi xi tip ta' kodigu tal-kondotta jiġi joħroġ. Ista' hija xi differenti ħafna jekk hemm xi ħadd li huwa suspettat għal kriminalità u sempliċiment imbagħad persuna oħra illi eh, xi ħadd qed iħarsu lejn id-dejta tiegħu bħala xi ħaġa ta' rutina. Il-gvernijiet imbagħad jiddeċidu wara jekk eh, isirx dan l-ispinaċ industrijali biex ngħidu hekk. Ma din id-dejta hija differenti milli għaxa ħadd li jkun suspetta tal xi kriminalità. F'pajjiżi irrid ikollok permess legali sabiex anka tisorvilja telefons. Ma dak li qed naraw hawnhekk verament imur kontra da kollu li fi fil kostituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Naħseb hawnhekk għaw bidla kbira u rridu namlu distinzjoni ċara bejn dak li qed jiġi użat mill-awtoritajiet pubbliċi u id-dejta li tiġi użata mill-kumpaniji għaliex kif rajna l-NSA jinexxila titħol għal-aċċess ta' din il- id-data biex tużala nessej u verament din qed poġġina f'din il-sitwazzjoni ta' wara l-era ta' Snowden. Kellim li jmiss il-tweġiba minnaħat tas-Sur karera. Jekk inħarsu l sorveljanza tal-intelligence, nistgħu ngħidu l-attivitajiet ta' servizzi tal-intelligence f'natura tagħhom mhumiex legali u ma qed jaħdmu l-barra mill-liġi. U aħna nisfidaw dan l-argument mill-investigazzjoni tagħna nistgħu naraw illi l-qafas ta' drittijiet tal-bniedem ma jaqbilx ma dan l-argument u eh, aspett problematiku għal eh, dan is-sorveljanza tal-massa huwa dak hekk eh, semmejna aktar kmini li qed li kolli kieku qed inħarsu lejn il mota kif qed jgħixu n-nies u l-profili. U anka kwistjonijiet li nbasru l-imġiba. U dawn huma mistoqsijiet diffiċli li tweġibhom minn perspettiva tal-liġi internazzjonali. għadha ma solvuta. Hemm ħafna diskussjonijiet fl-Istati Uniti biex niprojbixxu ċertu attivitajiet tal-ġbir tad-dejta xi wħud kienu sa suċċess nistgħu narawhom anke fl-istudju kien hemm eh, iffokajna wkoll fuq l-interferenza tad-dejta jew ġbir tad-dejta tista' tiġi applikata għall individwi li huma taħt investigazzjoni. din hija xi ħaġa naħseb illi hija importanti eh, li nenfasizzaw. Naħseb ir-regolament tal-ħarsin tad-dejta ġiet adottata minn dan il-Parlament u eh, din id-direttiva hija b'saħħitha ħafna u għana nilqawha. Hemm reġim simili li għandu jiġi applikat ukoll għall attivitajiet tal-forza tal-liġi. tal forza tal liġi Tajjeb, mela, nistaw eh, nħidu round ieħor ta' mistoqsijiet. Isur Morvaj issa. Sinjura Morvaj. Grazzi, jiena ħan nitkellem bl-Ungaris. Fi żmien tal-1989, fi żmien ta' tranzizzjoni kellna mistieden minn Università minnaħat tal-Punent. U qal eh, illi l-komunizmu kienet sistema li hija xi eh, performance tal bale Kulħadd jaf x'qed jiġri fuq il pal kima kulħadd jaf illi din hija kważi kważi eh, fantazija qed issir għal performance. din hija l-istess ħaġa għal demokraziji li taħseb illi hemm dinja oħra minn wara din il-purtira tal-ħadit u anka il-modelli tal-ġittijiet tal-bniedem dawn kollha jinsabu fin-naħa tal-punent. U dan kollu jidher li huwa bħal performance oħra nisibuha fl-Istati Uniti. Mill-komitat ta' 120 membru, seba jew tminja minna biskonna preżenti dal-ħodu Meta kon għad n-diskutu kwistjoni tant importanti, għalek dan jimminima l-kunċet kollu tal-demokrazija. Forsi eh, la tendenza ħad kollha numru differenti imma bħal bħal disa ta' dal-ħodu, issa fl-11 kwart ta' fil-ħodu xorta għataw 8 MPs fejnu s-sur Tavarex Issa, naħseb li għax ħaġa ġusta ħafna li s-sur Tavares mhuwiex qed jiġġiela tad-demokrazija. Għaliex huwa jisu kolli kieku qed jinkwita biss fuq demokrazija biss fl-Ungerija. Forsi rakkomandazzjonijiet tiegħek jistgħu jinkludu il-bżonn illi irnħarsu aktar mill-viċċin lejn l-ideoloġija tal-valuri tal-Unjoni Ewropea. U anka fil bija tal-Ewropa. U dan kollu ġej anka mill-komuniżmu. Kollha konna nafu x'qed jiġri, kollha konna nafu li qegħdin iħarsu lejna mill-viċin, jekk qed neħarsu lejn assistent Eh, u osservator forsi dan jider differenti fuq eh, l-screen. Imma hemm biss tmim membri eh, tal-Parlament li huma preżenti forsi hemm oħrajn anke li qegħdin jisimgħuna. Lek wara din il-puntira tal-ħadit fil-pajjiżi komunisti kulħadd kien qed jiġi sorveljat. Din kienet parti mis-sistema ta' sorveljanza tal-massa ta' ċittadini aħna għadna qed nistennew il-listi tal-aġenti li jiġu disponibbli pubblikament. U għadna qegħdin nippruvaw niskopru il-verità. Nsibu minnu ħati il-membri ħatja mill-passat komunista. Mbagħad hawnhekk fil-dinja tal-ponent qed jgħidulna li mhux vera, mhux kulħadd qed jiġi sorveljat, mhux li mesta kulħadd qed jiġu qed jinqraw il-sorveljanza tal-massa hija xaġa naturali. Hija daqshekk verament naturali li l-kollegi tiegħi qasim qar jindenjaw ruhom jiġu preżenti hawnhekk. U għal-fatt anka li ngħidu li maħni sorpriżi għal din il-laqat ta' l-inkamera. Il-mistiden tagħna qalulna illi ma kien sorpriż li qed isir din is-sorveljanza, N'tama li ma jibatunix Guantanamo Bay għal dak li qiegħda ngħid. Għaliex Snowden mhux qed jiġi tiġi offrut refugju fl-istati membri. Forsi l-Ungerija għandha jagħti refugju lil Snowden. Għaliex huwa ipprovalna li dan kollu huwa wkoll xew tal-bale għal dar boħra. fl-ħar huwa irnexxielu jatina l-verità u nibdaw nasbu kol xini verament id-demokrazija u forsi intom tistaw tatuna suġġerimenti ta'kom biex l-Unjoni Ewropea terġa' taħseb fuq il-konċett ta' demokrazija u kif verament għandha taħdem. Grazzi. Punt missur Albrecht. Sur President, jiena itkellem mod ċar ħafna. mod li nitkellmu dwar il-kollegi meta ma jkunux qegħdin hawnhekk mhijiex adekwata naħseb tajjeb li jkollna eh, diskussjoni fuq din il-kwistjoni imma naħseb din din prova populista li, li natu ħtija għal membri individwali għal xi ħaġa li tinvolvi il-pożizzjoni tal-istati membri għad-drittijiet fundamentali naħseb li din hija xi ħaġa li m'għandix taqsam mal-mod ta' kif qed jiġu miksura l-ġittijiet tal-fundamentali mhux biss fl-istati membri u din xi ħaġa li ma nsawx inbidlu. Jiġifieri aħna qegħdin identifikaw sitwazzjoni li għandha bżonn diskussjoni ġenerali imma hawnhekk mhux loka Grazzi, jina deġa ħaddan il-punt ma nxax nidħol diskussjoni imma il-fat li membri individuali u mux għatawnek ma nasibx ġusta nitkelmu fuq. Signora Morra, nasab għamilt il-punt tijak u l-membri, il-membru li li semmejt mux ijet għawnek. Jien ma nishtiġ nidħol diskussjoni twila dwar dan. Nasab il-punti saru forsi b'mod inadekwat għalhekk mhux tajjeb nittu diskussjoni fuqha bħalissa. Issa, il-mistoqsija l miss Sur Joseph Adenhausen u nwiġbu il-mistoqsijiet kom wara. Grazzi ħafna. Naħseb li tajjeb li nagħtu aktar attenzjoni għal dawn il-kwistjonijiet, tajjeb li qegħdin diskutu hawnhekk. Nixtieq nirringrazzja lil kellima tal-kwalità tal-istudju illi tpoġġa flimkien, speċjalment meta nibdew naħsbu fuq il-restrizzjonijiet ta' żmien illi kien hemm. Kenna għalhekk tawna ħafna fejt fuq xiex naħsbu. Dejjem naħseb illi qegħdin eh, f'mument storiku. U mhuwiex biss fuq l-iskala ta' dan l-iskandlu, imma verament ukoll qed inħarsu fuq kwistjonijiet fundamentali il-libertà il libertà tal konsumaturi u għalhekk qegħdin verament fi żmien fejn jinbidlu ħafna affarijiet. U għalhekk aħna f'din l-istituzzjoni tajjeb li nkomplu niddiskutuha bir-reqqa. Xi ħaġa li tħassibni għal mod ta' kif l-isferi pubbliċi u privati qegħdin jitħaltu huwa vera illi l-autoritajiet pubbliċi użaw eh, kumpaniji privati Iżda ma kienieċ ċara li jekk eh, dawn ġewx sforzati fil-kooperazzjoni jew daħlux fil-kooperazzjoni eh, b'mod volontarju. Umbat it-tieni aspett li huwa ta' tħassib jekk din il-kooperazzjoni volontarja jew sforzata? ixet tiġi imħalsa. Fi żbien fejn għandna l-komunikazzjoni diġitali hija xi ħaġa diffiċli li ssir taf aktar dwar dan maħniex ċerti li ma dejta. Et tanata tal-bit tal-, -tal għal dawn l-aġenziji minix ċerta jekk dawn il-kumpanji u mux qegħdin jipproċessaw id-data u forsi anka il-ġbir u xed isir mill-aġenziji tal-intelligence b'mod differenti. Nixtieq verament inkun naf ftit iktar, ftit iktar informazzjoni dwar dan. Biex ikunu involuti f'din il-kwistjoni. In-negozji qegħdin jiġu involuti fil-proċessar tad-data qed jużawha din id-data? sabiex jippruvaw jagħtu pereżempju reklami għal ċertu klijenti pereżempju jew informazzjoni speċifika ta' reklamar għal individwi speċifiċi jew hemm anke trasferiment ta' data biometrika li qed tiġi proċessata għaliex din dan il-proċess simmetriku ta' data m'għadux jeżisti. Jiena mhux biss ħaniġi affettwat bħala ċittadin imma anke bħala konsumatur Jiġifieri mhux qed nitkellmu bis fuq drittijiet tal-ġittadini, imma anke il- id-drittijiet ta' kompetizzjoni illi qed jiġu affettwati. Forsi qed nidħol f'xi filosofika ma' verament hemm ħafna mistoqsijiet f'dan il-qasam li nixtiew nqajmu. Għalhekk huma tant importanti. Ovvjament, kifet inti qed nitkellmu fuq sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea eh, b'mod ġenerali. Dan huwa l-punt l-aktar importanti. <clears throat> Aħna wasalna għal ħafna nċertezza u sfiduċja. U jekk dan kollu ħaj għal nuqqas ta' sigurtà, mela allura ħajkun hemm konsegwenzi eh, korroħ għalek tajab li nkuna fuq il-korporazzjoni jekk hi sforzata jew volontarja. Grazzi. Sir Armstrong kien il-kellim li imis, ma nafx jekk kellek xtitlaq issa, forsi nixtieq saqsi il-mistoqsija tiegħek għaliex eh, is-sur Lajden Holson jixtieq jidħol fil-aspett kummerċjali jiena naqbel ma' Joseph, verament eh, dan huwa studju tajnuna kbira u anka inti u Sergio indikajtu illi dan huwa eh, studju inizjali li sar fi żmien qasir. Saxtaqt eh, insaqsi fuq din il-kwistjoni anka smajnija fuq minn smih tagħna. Anka fil-programm tal-Prism hemm il-kumpanija kollha involuti il-Google, il-Facebook. il google il facebook Aħna tkellimna dwar dan fuq is-safe harbor. Inti tkellimt biss fuq ma ma tħallx um, f'daqsek dettali. Forsi anka nistgħu nkomplu nfettu dan il-punt, anka fuq dak li qal Joseph. Anka nħarsu lejn dawn il-prostituturi u xed jiġri fis-sitwazzjoni kommerċjali. Aħna tkellimna ma' kumpaniji individwali anka fuq il-ksur tal-fiduċja bażikament. Tkellimt eh, fuq l-isfiduċja fl-Stati Uniti u l stati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Eh, ma' dinja kwistjoni importanti aħna nafu li hemm ħafna rakkomandazzjonijiet imma ma tistax tidħol din il-kwissjoni tant kbira fuq il-breakdown eh, kummerċjali li qed jaffettwa relazzjonijiet kummerċjali. Forsi tista tuża l-libertà akademika tiegħek biex tkun ċar kemm jista' jkun. Tkun ċaġa utli li nkunu nafu aktar dwar dan. Forsi tista twieġeb għal dan imbagħad jitkellem Mr. Armstrong. Iva, grazzi ħafna. Dawn huma mistoqsijiet importanti ħafna li qegħdin issaqsu. Jena kontent anka li nitkellem u nara x'in l-arfin li għanna sissa. Xi ħaġa li nafu fizgu u din hija xi ħaġa li ġiet diskussa f'ħafna negozji u anka fit-teknoloġija, id-dejta qed wasal għal miri ġodda. Id-dejta eh, huwa biex ngħidu hekk iż dejt li ħajkonna bżonn fil-ġejjini. Fil-prinċipju, il-kumpaniji kollha il qegħdin jużaw id-data bħala l-element ewlieni għal modelli tan negozji bħal Google, il-Facebook. U anka ħafna kumpaniji oħra li ma tantxu maċċari fuq l-użu tad-data, pal eżempju kumpaniji tal-assigurazzjoni, il-banek, eccetera. Dawn kollha huma modelli ta' negozji li eh, huma bażati fuq il-fiduċja, ġifieri l-konsumaturi eh, u anka l-fornituri tal-servizzi eh, qed iżommu d-dejta tagħhom. Issa b'dawn ir-rivelazzjonijiet sirna nafu illi neħħew din il-fiduċja kollha li konsumatur jista' jkollu fir-relazzjoni ta' kif id-dejta tiegħu jew tagħha tiġi proċessata minħabba natura ta' relazzjonijiet illi jista' jkun hemm aġenziji bħalla nessej, ma mhux biss. Anka ma' GCHQ u eh, servizzi tal-internet soħra fl-Ewropa. Nista' ngħid li Iva, din xaġa li nifasizzaw eh, fl-istudju, il-libertà individwali eh, din friskju u l-ġitti tal-konsumatur ukoll. Ma minnaħa tal-kumpaniji, il-viabilità ekonomika u kol tinsab friskju. Forsi dan mhux l-punt ewlieni f'din id-diskussjoni, iżda tajjeb li eh, insemmu li dikjerazzjonijiet riċenti tal-Google l-NSA mhux biss eh, sfurzaw legalment li l-Google tagħti eh, id-data, talba tad-data, imma anka daħlu fid-data eh, bejn iċ-ċentri tad-data fil-Google li ma kienieċ encrypted. Għaliex kienet ikkonsidrata li hija sikura, eh, dan mhux bl-Istati Uniti ġrara manka fl-Ewropa. Ġifier ħedin tkellmu fuq transfers trasferimenti tad-data bejn iċ-ċentri tad-data fil-Google ġewwa l-Unjoni Ewropea illi eh, ġew sorvelata wkoll minn NSA. Il-CEO ta' Google ovvjament kien irrabjat ħafna għaliex eh, hemm il-problema ta' sfiduċa darbohra. Issa jekk nerġgħu morru lura għar relazzjoni bejn il-kumpaniji u servizzi tal-intelligence. Għajjimt mistoqsijiet importanti ħafna u sfortunatament aħna ma tantx għandna tweġibiet f'dan l-istadju. Żgur li għandna bżonn ta' aktar riċerka dak li nafu huwa li l-programm PRISM tal-NSA Tajjeb anka nfakkarkom il il-programm PRISM u għal-ġbir ta' data li jiġi anka huwa disponibbli għal GCHQ minħabba l-ftejim li hemm Berlin Unit u l-Istati Uniti u anka hemm l-ftejim tal-ħames eyes. fir hemm il-New Zealand, l australia eccetera. Tajjeb li anka nħarsu lejn is-sigurtà tal-Aġenziji fl-Unjoni Ewropea u dawn ir-rivoluzzjonijiet. Riċenti juru illi l-data disponibbli għal GCHQ mill-programm PRISM jista' jkun disponibbli wkoll għal servizzi tal-intelligence oħra fl-Unjoni Ewropea. Din id-data potenzjalment hija d-data ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk it-tip ta' sorveljanza li ssir mis-servizzi Eh, esterni tal-intelligence fl-Unjoni Ewropea qed jagħmlu attivitajiet li mhux suppost qed isiru minħabba l-imsieħba mal-kumpaniji privati. Issa għajem zewġ punti fuq il-mistoqsijiet, jiġifieri jekk dawn il-kumpaniji mhumiex qed jiġu eh, sforzati jew eh, b'mod volontarju. Dawn iva qed jiddaħlu fuq jiddaħlu mod legali, mhumx dejjem ikun jistgħu jagħtu l-parteċipazzjoni tagħhom, imma kien hemm ħafna kumpaniji wkoll illi reżistew eh, din il-kooperazzjoni. Kumpaniji bħal Lovebit u eh, Silent Circle u anka li eh, kellhom l-emails dawn il-kumpaniji setaw taw l-informazzjoni ma deċdew li jalqu. U s-sit ta' din il-kumpanija jista' jkollu azzjoni ġudizzjarja minnaħa tal-Istati Uniti sempliċement għaliex huwa irrifjuta li kollabora ma' dawn l-attivitajiet. Ġifieri hemm verament prezzoli xi tħallas jekk ma tikkollaborax. Forsi nista' niqafaw u eh, Sergio jista' jkompli fuq il-kwistjoni l-oħra. Nistaw naddu għal Engstrom ilu jistenna biex jitkellem. Grazzi. Dottor ragazzi, eh, kien interessanti dak li għattenna fuq l-utilità ta' din is-sorveljanza di massa. Jek fim sew l-NSA fil-bidu qalu li kellhom xi erba u ħamsin kas, un mbagħad naqsu uh, għal eh, xi konġura jew tnej. Il-terrorizmu e, e, fil fat eh, reat gravi ħafna, anki il-fatt li wieħed jgħamdu f'moħħu huwa gravi. E, semmejna anki ir-renditions straordinarji, però jekk fil-fatt insibu konġura terrorista u jinnexxina nwaqfuha, jiena nimmaġina li jkun hemm mbagħad każijiet fil-qorti. Eh, dawna waslu għal dan fil-Istati Uniti u mbagħad mistoqsija. Il-gvern Zvediż edin jajdu illi s-sorveljanza edin waslu għal riżultati, Pero eh, però ma tawx dettalji u ma rajna lebda kas fil-qorti. Inti għad smajt bxi kas fil-qorti zvedis eh, illi eh, grazzi għal din il-sorveljanza ta' massa wasalna għalih. Grazzi tal-mistoqsija, ma naħsibx li l-NSA għaret li muma l-kazijiet partikolari waslu għal orti, ma nix informazzjoni fuq da, forsi però minni eh, sejjer zbal ma jidirlix li hemm każijiet fil-qorti Svediża laqas jista' jkun illi jeżistu din hija informazzjoni li jina m'għandix disponibbli. E, e kaħna namlu studju iktar profond mbagħad infittxu dan it-tip ta' informazzjoni. E, biex nitkellem fuq il-punt li semmejt qabel fuq il-ftejmiet safe harbor bejn l-Unjoni Ewropea u Stati Uniti dan il- E, ftejm ġi miksur b'mod gravi u rridu naraw kif nistaw nirsolvu it-teddidiet tal-cloud computing. Idea speċifiċi kif netrattaw dawn l-sfidi u tal-inadekwatezza u biex naslu għalf għafas ta' legalità u ta' dritt, stat ta' dritt. Sur korona, il-President saqsi, testa forsi tatina informazzjoni fu providers ta' telekom tal-Unjoni Ewropea e, il-providers il-gbar illi għatu PPT e, France Telecom, Telecom Aħna t-stilinijom kollha ma mhux qed jirrispondu. Forsi tista' tatina xi ftit kummenti fuq dan u sur korona. Jiena tant nixtieq nifraħ fuq l-istudju e, u li nħoss li huwa interessanti ħafna u naturalment se nkompli naqraħu naprofondiruh. Jiena nixtieq namel mistoqsija, forsi risposta diġa għeda fil-rapport. Xiftit zminilu, f'intervista, eh, Isur Schroeder, kanċellir Ġermanis, eh, irrisponda eh, eh, illi jiena għatma illu dejt ruħi illi eh, il-konversazzjoni telefoniċi tiegħek qatt ma ġew interċettati. U pratikament huwa qal illi huwa impossibbli jevita illi jieġu tapjati il-konverzazzjoni tiegħu la individualment u laqas tapping ta' massa. Jiena l-mistoqsija tiegħi di. Skont l-opinjoni tagħkom, x'rakkomandazzjoni tistgħu tagħmlu l parlament biex nipruvaw insibu strateġija, norma li tkun tista' tintervjeni minn qabel. Minn wara, skużawni, e, biex unajdu u peress li mhux possibbli li wieħed iwaqqaf l-interċettazzjoni li huma normi li nistgħu nużaw biex namlu prevenzjoni, biex inwaqfu dawn in-nies milli jinterċettaw il-konversazzjonijiet kommerċjalment jew anki eh, ieħor. Jiena naqbel perfettament mal-idea illi irridu nbidlu l-kunċett illi li nafdaw jew ma nafdawx u iktar nippruvaw ma nafdawx milli nafdaw. Fl-esperjenza tagħkom f'dawn is sin li għaddew fuq il-fatt li aħna avdajna fuq il-fatt li ġrida kontra terrorizmu kienet ta' priorità kbira. Aħna forsi avdajna wisq nistaqsi f'dajna wis skont l-istudji tagħkom u morna li lem wis milli kellna morru meta isu e, il-neċessitajiet tal-ħafna ta gvernijiet fil-qasam tal-intelligence. Se nirrispondi din il- mistoqsija l-ewwel u mbagħad ngħid fuq telecom providers. Din hija mistoqsija importanti ħafna li anki ċ-ċittadini privati qegħdin jistaqsu kif nista' nipproteġġi d data tiegħi stess. Hemm modi tekniċi kif dan jista' jsir fuq livell individwali. Per eżempju, ġimuri illi il-network Tor huwa mod tajjeb biex wieħed jipproteġġi d data mill-ispjonaġġ u fil-fat dan kien wieħed mill-mezzi mit-teknoloġiji illi jeżistu u l-NSA mar nexilomx eh, jitħlu fih. Anki eh, software ta' open source e- encryption, anki din hija ħaġa illi l-NSA mar nexilix tikser. Anki jekk fil-fat Eh, eh, investew ħafna biex jipruvaw jamluħ da biex jitħlu xorta f'dawn is-sistemi ta' private encryption. Kien hemm blog ta' developer tal ta' Google li kien ilu jaħdem snin ah, fuq dawn il-metodi ta' eh, encryption biex Eh, jiproteġġi eh, l-użi eh, il-data fuq l-utenti tal-email private u l-nisa jirnextilom mitlu fieħda. Dana, hemm ċerti teknoloġiji li jistaw jgħatu din il-protezzjoni. Waħda mill rizultati tal-rapport huwa li l-iżvilupp tal-cloud ta' privatezza Ewropea illi ma jistax jizgura privatezza totali, però jista jersa lejn iktar protezzjoni ta' ċittadini privati. U dan eh, jista inkludi te tekniche possibbli eh, illi bih per eżempju tip ta' data li wieħed jibat fil-cloud jew li jibat li xaħat fl-Unjoni Ewropea mhux neċessarjament jgħaddi mill- mill-Istati Uniti u minn networks oħrajn, u batem anki soluzzjonijiet oħrajn li aħna natu fil-rapport tagħna. U biex nati risposta ta' malajr, anki mm, teknoloġika, minnaħa teknoloġika, un bat il-kollega eh, jgħatikom risposta aktar legali. Eh, William Bini li huwa whistleblower tal-NSA eh, dal-aħħar spiega illi fl-2000 kien hemm tip ta' teknoloġija li huwa u xi kollegi tiegħu kienu żviluppaw biex jagħmlu affarijiet simili għal dak li qed isir issa e, fis-sorveljanza u fil-possibilità fil-kapaċità li wieħed jagħmel tracking e, online mingħajr ma jkun hemm e, massa ta' storage ta' data storage mingħajr ma tħares lejn din is-sorveljanza ta' massa li hemm illum pratikament kien program ta' sekurità illi kellu fih embedded forum ta' privatezza. U fl-NSA dan il-program ġi umbat skartat u fit-tarrit tiegħu u għal li għal raġunijiet ekonomiċi pratikament dan ġi skartat għalix wieħed li kollu programm enormi li għati miljoni ta' data eh, kellu eh, kien jitlob li kunem miljoni ta', ta flus għal budget. <coughs> Eh, ma ma, ma nafdaw fuq il-fatt li l-ġida kontra l-priorità hija e, e waħda mill-ikbar prioritajiet li huwa fil-fatt, però huwa essenzjali li namluħ dan il-ġbir ta' biex e, e, nżommu il-kontroll fuq dawn l-izviluppi, għax jeżistu dawn il-teknoloġiji li għandhom l-istess eh, skopijiet minar ma ikollhom fl-istess ħin Eh, l-eżigenza illi jiġbru dik l-enormità ta' dejta illi semmejna qabel. Sipel. Jena nishtiq nerġa' nitkellem fuq il-kwistjoni <clears throat> tal-estensjoni ta' kemm hija kbira l-ġbir tad-dejta. il-ja importanti, ma nafx illi intkom għamiltux riċerka fuq da, ma nishtiq naf jekk din il-kwantità ta' sorveljanza zdidiċ mill-attak mil ta' 9-11. U jekk għadu jeżisti dak il-link din ir-rabta mal-attentat. Mal u Eh, il-teddidiet verament edin jikbru aħna nafu mill-NSA li il-portafol finanzjarju dal-aħħar zdiet ukoll. Eh, u għaveru li d-dinja saret ħafna iktar perikoluża mill-li kienet u l-ħajja fil-Istati Uniti eh, saret iktar zgura, sikura, imħabba propju grazzi għal dan il-potenzjal tekniku nishti nifem eh, xtaħseb int fuq għada eh, anki fuq eh, il-kompetenza għall-Europa biex titratta fuq dawn l-aġenziji. Aħna nishti u nistaqsu aħna fejn idħlu jekk l-aġenziji ma jirrispettawx il-liġijiet. Aħna nafu illi mhux kulħadd jirrispetta il-liġijiet kollha li jiġu adottati mija fil-mija, però l-fatt li aħna għandna liġijiet eh, aħna napprezzaw li huma red lines. Il-mistoqsija mhix sempliċement fuq il-fatt li kun hemm red line fuq il-mezz tekniku, imma anki fuq l-anijiet għaliex qed tiġi miġbura l-intelligenza, l-informazzjoni, imma min qed jagħmel monitoraġġ tagħha. Aħna meta nitkellmu fuq is-sikurezza sikurtà nazzjonali, jekk din għandix tkun fl-istat tal-istat membru, fidej l-istat membru, jew għandix tkun kompetenza tal-Unjoni Ewropea, aħna verament irridu nkunu eh, informati fuq il-fatt li dawn il-red lines se jiġu rispettati. U flok forsi milli konna ftejim bilaterali kontra l ispjonaġġ bejn l-istati membru illi mhuwiex possibbli f'kull każ jekk mhuwiex aħjar forsi il-wieħed investi fuq dak li qed li qed mhux biss fuq f'tejmit fuq il-protezzjoni tad-data fuq l-intelligence, imma illi ikonna anki sistemi ta' sikurazza eh, kontra sorveljanza u l-intercettazzjoni. Forsi eh, ħaġa eh, bħal di ta' iktar sens. Eh, aħna nitkellmu fuq data partikolarment sensittiva u anki fu fuq il-protezzjoni ta' data fuq ċittadini. Grazzi. Birgit, un bat l-ħar punt minant Jan Albrecht un bat naddi il-mikrofonu l-kom biex tagħtu risposti. Grazzi, jiena għandi żewġ follow-ups. Waħda fuq dak li qalet Birgit Sipel, għax jiena nixtieq nistaqsi għant komx indikazzjoni fuq dawn fuq il-fatt li dawn il-ftejmiet eh, għandhom eh, ximpat fuq programmi bħal Prism jew Tempora. Eh, u tini follow-up, aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq il- cyber attacks, per eżempju mill-GCHQ fuq is-sistemi informatiċi kif inti eh, ta' kumpaniji tal-Amerikani li għandhom servizzi fl-Europa, imma anki eh, fuq il-kumpanija eh, ta' telekomunikazzjoni Belgacom u anki fuq il-providers oħra meta niġu għal leġislazzjoni fuq il ċiber kriminalità il-mistoqsija tija hija illi sakemm intkom taqraw illi dan il-ksur ta' dawn il-liġijiet fuq fil-Unjoni Ewropea, fuq livell Ewropew u mbagħad eh, fi sistemi tagħna bħala Parlament Ewropew aħna qegħdin nużaw kollok kemm aħna telef telefon, telefoni. telefoni U naturalment hemm riskju kbir li dawn qed jiġu kompromessi. Hemm xi possibilità li aħna bħala istituzzjoni nistgħu infittxu eh, fil-qorti eh, dawn il-providers bħala għal-ksur ta' tagħna u forsi anki ksur kontra il-dispozizjonijiet ta' trattati. Ejva, Eh, eh, eh, Ija mistaqsija interessanti jina u kol. Naħseb li interessanti. Intkom rajtu l-inkjesta fuq il-Belga.com. Ma ma nafx jekk intkom semmejtu ix, imma imma dawn huma żewġ mistoqsijiet pjuttost sostanzjali u interessanti. Idin nista eh, natikom il-possibilità ti rispondu t li jintkom. Grazzi. Jiena qed nara tliet punti hawnhekk. U qed nipprova nirrispondihom Flordni. L-ewwel kwestjoni fuq telekomunikazzjonijiet, aħna għandna evidenza issa illi l-kumpanija ta' telekomunikazzjoni eh, eh, kienu fil-mira ta' JCHQ GCHQ u anki sistemi oħrajn fl-Europa. Però importanti li wieħed ikun jaf li malli wieħed minn dawn E, il e, kumpanijiet ta' intelligenza jimiraw fuqhom daw e, probabli se jagħtu l-informazzjoni anki l-oħrajn. Allora sir problema Ewropea, dan huwa veru kem għal Belġu għal kumpanijiet tal-Belġu manki fil germania u fil renju Unit. Il-kwistjoni fuq il-forum tekniċi li wieħed jista' jreżisti għal da jiena nenfasizza li m'iniex tekniku, imma il-soluzzjoni li aħna naraw meta nitkellmu mal-esperti hija pratikament dik ta' open source software. Dan it-tip ta' software mhuwiex forma idealista ta' żvilupp ta' software illi, jinħadmu illi jaħdmu fuqhom volontarjament l-esperti, imma prinċipju illi jgarantixxi dawn il-forum ta' snooping u spying Eh, il-fatt illi ma jġrix huwa illi il-kodiċi huwa disponibbli kulħadd jista' jaraħ għal daqstant kull developer jista' eh, jikkorreġi il-kodiċi u jfittex possibilitajiet biex jidħol f'dan is-software. Dan għandu jkun it-tip ta' software li għandu jiġi mħeġġeġ minnaħa tal-Unjoni eh, Ewropea u għandu jiġi żviluppat iktar mill-Unjoni Ewropea u biex nirrispondi għal mistoqsija tagħkom preċiża tista' tkun waħda mis-soluzzjonijiet anki għal eh, problemi tal-komunikazzjoni fil-Parlament ukoll. Issa, fuq il-kwistjoni tal-informazzjoni, tal-teddit tal-informazzjoni u l-iżvilupp tal-sorveljanza ta' massa, u għaveru illi l-istati, l-avvenimenti tal-Istati Uniti anki jekk kienu ġa programmati, u għaveru illi l-avvenimenti tal 9-11 taw karta blanka għal biex jiġu sfruttati daw eh, bħala sorveljanza ta' massa. Aħna nafu li ħafna mill-agencies ta' sorveljanza fl-Europa ma bdowx jagħmluha immedjatament wara il-9-11. Però eh, f'dawn l-aħħar tliet ħames snin eh, irkupraw ħafna u nafu illi GCHQ kella rol partikolarment importanti biex jagħtu assistenza għal eh, servizzi ta' intelligenza mhux biss mezzi tekniċi, imma anki billi joffru eh, mezzi biex ikunu jistaw jevitaw dispożizzjonijiet legali biex iżidu sorvenza tagħhom. U hawnhekk naħseb jien iktar fuq livell soċjoloġiku b'mod partikolari il-xogħol eh, ta' ta' wieħed mill-awturi tal-istudju illi il-ġbir ta' kwantitajiet ta' massa ta' informazzjoni hija waħda mill-karti, waħda mill-ġustifikazzjonijiet biex il-servizzi ta' intelligence eh, eh, jikkooperaw bejnietom. U waħda mill-muturi eh, ta' dan u anki il-possibilità ruħet jiskambja din informazzjoni bejn servizzi oħrajn u koll. Għal-dastan naraw, naraw kompetizzjoni għal biex jinġabar iktar data biex eh, jiġu konsiderati bħala imsieħba uguali u naturalment il-potenzjal tal-taħsara hija aspejjes tal-ċittadini. Eh, naddi il-mikrofonu stal Serġo biex jatikom l-aspetti iktar legali tal-kwistjoni. Ija fil-qosor ħafna, jiena naħseb li waħda mill-elementi li ħarġu mid-diskussjoni tagħna li fil-fatt aħna qed nitkellmu fuq il-valuri eh, tal-drittijiet fondamentali u stat ta' dritt tal-Unjoni Ewropea. Illi e, e, e aħna rajna fidejn il-Komissarju Redding u l-artiklu 7 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea. Aħna qed naraw li hemm ksur tagħhom dawn id-drittijiet fondamentali u f'ċerti stati membri partikolarment. U l kwistjoni hija pjuttost diffiċli minn punt vista legali għax aħna għandna għafas eh, legali frammentat fuq dawn il-kwistjonijiet. U rajna fl-istudju kif forsi dan eh, serva għall-interessi tal-komunitajiet ta' intelligence biex eh, jamlu forum shopping. Mux biss fil-privatezza, manki il-leġizlazzjoniet li applikaw fil-kassijiet u dina għandha tkun kwestjoni ta' tħassib. anki fuq il-mistoqsija ta' qabel, fuq il-kwestjoni ta' qabel. fuq il l-iżvilupp permanenti ta' infrastruttura fil-Parlament Ewropew biex tiżgura anki follow-up ta' dawn il-problemi kollha. Se hemm bżonn li kollna uh, eh, accountability fuq l-oversight u iktar sostenibbli mhux biss kif l llum imma anki fil-xhur li ġejjin u din l-infrastruttura tista' wkoll tiddiskuta, tiddiskuti u tiżviluppa mod mezzi ta' azzjoni. E, itkellimna fuq il-rwol tal-autoritajiet, mux biss ta' supervizjoni, ta' dawk li proċessaw data u dak li kontrollaw id-data fi servizzi ta' computing, dawn jistaw kunu essenzjali. E, Xtib ta' informazzjoni qed nitkellmu fuq, x'inija d-data? E, forsi għanna bżon ta' iktar ċertezza legali għawnek. U anki l-autoritajiet ta' infurzar tal-liġi. Anki dan huwa aspett ieħor ġdid illi ġi inkluż fil-studju. Mhux ċar u għam ċajpar hawnhekk eh, ir-rwol u naturalment anki il-grad ta' accountability illi huma eh, responsabbli għalih. U anki fuq il-kwestjoni tal-Parlament hija aġenziji ta' Home Affairs illi għawnek mux bis qed jitkellmu fuq il-kwistjonijiet ta' sorveljanza minnaħa tal-Europol u atturi oħrajn u u hawnhekk il-Parlament jista' jkollu ruol importanti ħafna. Dinja ħaġa eh, tajba ħafna li etnej li intkom tajtuna dawn ir rizultati anki irnexilkom t-produċu ħafna anki jekk kelkom skadenza pjuttost stretta. Eja kontribuzzjoni tajba ħafna u sessjoni kienet utli ħafna biex eh, tejna eh, b'dawn l-idea ta'kom. Grazzi ħafna ta' sessjoni u nishtiqnajt il-kollegi issa il-sessjoni li mis ħatibda fl-offsinar u kwart mux se nkun jien il-president tagħha, nixtieq li ringrazzja l-membri kollha illi hawnhekk huma prezenti u regolarment u anki għal dawk illi daħlu għall-ewwel darba dawn is-sessjonijiet dejjem irridu nagħmluhom bil-fors il-ħamis u l-ħamis war l-ofsinar u mux ħin tajjeb għal daqsnaq ringrazzja l-membri mod partikolari tal-prezenza tagħhom anki tal-mistoqsijiet eċċellenti li tagħna. Grazzi ħafna. uh, colleagues. Um, sorry, one, one other... Skużawni, kollegi. Fl-oxnaru kwart fil-kwarta se jkun għaw uh, sessjoni ta' votazzjoni u, u, nitama li l-Viċi President se jkun prezenti għawnek biex jkun e, e, e, President ta' dik il-sessjoni eh, u nitama li ma' nkollix namilajen.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 Good afternoon. Now we, uh, we start our... Wara nofsenar tajjeb jgħan nibdew bil-votazzjonijiet għanna zewċ eh, files u dimna so forsi tafu li il-program ta' ċittadinanza li huwa file tal-libe kif ukoll file konġunt mal-Kumitat Juri fuq il-programm tal-ġustizzja. Mela fuq l-ewwel votazzjoni, jiġifieri il-file fuq id-drittijiet u ċittadinanza jistgħu jivvutaw il-membri tal-libe imma għattin wieħed peress li huwa file konġunt jistgħu jivvutaw il-membri kemm tal-libe kif ukoll tal-juri u qed nittama li daw idinaw magħna għal di votazzjoni imma min qed nara l-ħadd Nittama li konna il-numru minimu ta' voti. Mela, ejja nibdew bil-program fuq il-drittijiet u ċittadinanza. Palma tistaw taraw fuq il-lista tal-voti ta'kom, l ewwel vot huwa fuq il-tekst ta' kompromess ġenerali. U issa rridu nitru fid-dettalji ħalli jekk ma jkunx hemm biżejjed appoġġ għal vot ta' kompromess nkunu nistgħu naraw naqra. Imma l-ewwel vot hija fuq it-tekst ta' kompromess min huwa favur. Uruni naqra l-idej. Min huwa kontra. Astensjonijiet. Mela qaw biżejjed appoġġ għat-tekst ta' kompromess issa il-vot finali fuq il-tekst kif huwa emendat u allura għandna bżonn il-karti għal votazzjoni elettronika. Daħlu naqra l-kards, ivvotaw b'mod elettroniku għal dan il-tekst kif ġi emendat. It is open? I'm yes? In favor. Yeah. Mr. Berlinger uh, doesn't have the card, so... Is-sur, is-sur Berlinger taħdejja mandux il-kard imma u qed jappoġġa ġifieri il-vot pozitiv minna ħatiju. Very good. Thank, thank, Thank you very much. That uh, 25 in fi. Grazie ħafna mela 25 favur, 2 kontra, lebda estensjoni. Għalek għanna bizzejt appoċ. La mela qabel ma ngħaddu għal punt li miss, nixtieq nirringrazzja lil kulħadd li kontribwixxa għal dan il-file, shadow rapporter ilhom jaħdmu fuqu, anka dawk li kienu qegħdin jirrappreżentaw il-kumitati differenti, ta' e, kienu qegħdin ifasslu opinjonijiet fuq dan il-file, u nixtieq ngħid lil Marija grazzja li xqila taħdem fuqha. Grazzi u proset. Grazzi ħafna. Issa naddu għal fajl imis li huwa il-fajl konġunt fuq il-programm tal-ġustizzja. Mela, l-ewwel net għal darboħra, għanna għandna vot fuq it-tekst ta' kompromess If you would like to say some words uh, before everyone. Mela jek tixtieq taċi ħaġa qabel ma jqot bil-qeda kulħadd, le? Tajfis. Mela, min huwa favur it-tekst ta' kompromess? Ollu naqra jdejkom? Min huwa kontra? Astenzjonijiet? Jider li għawa poċ qawwi, mela votazzjoni elettronika fuq l-aħħar vot fuq it-tekst kif ġi emendat. votazzjoni elettronika. Very good. Tajjeb wis, mela għaw 27 favur, wieħed kontra u lebda astenzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi lil kulħadd għal votazzjonijiet. Tixuq tajdu xi ħaġa? Nistgħu temmu. Mela grazzi ħafna l dawk kollha li pparteċipaw. Grazzi. Grazie ħafna.